President, membri, grazzi ta' din l-opportunità li tajtuni biex nejdilkom eh, bil-vizjoni tiegħi dwar l-ispirazzjonijiet tiegħi l-Ombudsman Ewropew, is-CV tiegħi li tajtkom 23 lingwa juru eżattament x'qed nippreżenta jien. L-ewwel net l-esperjenza tiegħi bħala amministratur, bħala akademiku, bħala ukoll l-Ombudsman Nazzjonali għal Greċja u wkoll għal Ombudsman Ewropew sa minn April tal-2003 u wkoll l-identità mhux partiġana tiegħi. Jiena nixtieq nirringrazzja ne, il-225 membru tal-Parlament Ewropew minn 27 stat membru li appoġġawni, appoġġaw il-kandidatura tiegħi u jiena kuntent ħafna wkoll li bosta membri mill-gruppi politiċi kollha tawni l-appoġġ tagħhom. Jiena konvint li dan l-appoġġ huwa importanti ħafna biex inkun nista' nikseb il-kredibilità u l-leġittimità tal-Ombudsman Ewropew fajnejn iċ-ċittadini. Jiena nixtieq nibda billi nitkellem dwar l-iktar ħaġa importanti tiegħi fil-preżentazzjoni tiegħi u nsemmi eżattament x'għamilta mill-2005 sa issa. Dawn ir-riżultati jistgħu jiġbu ġbura ta' tliet titli. L-ewwel net f'kultura għas-servizz għat-ċittadini fil-istituzzjonijiet Ewropej it tieni għal rimedji effettivi ta' ċittadini jekk id-dritt tagħhom ma jiġux rispettati u t-tielet aktar trasparenza. Ir-riżultati inkisbu permezz tal eh, l-ilmenti li ġew eh, mill-qwa u wkoll permezz ta' kooperazzjoni mal istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea Jien ukoll ħdimt fuq dawn il-każijiet u enfasizzajt ukoll fuq eżempji ta' amministrazzjoni tajba. Jiena ċert li l-Kummissjoni trattat il-problema ta' ħlas tard fir rigward ta' ċittadini u e, negozji żgħar mod partikolari. Jiena konċe e, e, perswadejt milli ikunem wis burokratija u rekwiziti burokratiċi minnaħa tal-istituzzjonijiet li affettwaw l-SMI su negozji żgħar. Jien ukoll personalizzajt l-EPSO u kol tejjib trasparenza tal-proċess tal-azla tal-personel u kol naqast iktar l-ilmenti. Bħala rizultat l-2008 kienem 40% inqas ta' ilmenti kontra eh, l-EPSO iktar mill-2000 kontra l-2007. Jinnu ukoll ikkonvinċejt l-istituzzjonijiet biex jirrispondu malajr kemm jista' jkun għaċ-ċittadini u jieħdu konsiderazzjoni iċ-ċittadini tagħhom meta jieħdu deċiżjonijiet. Jien ukoll għamilt dak li wet u tajt servizz li ċittadini. Mod partikolari jiena adottajt format iktar ċar għal deċiżjonijiet u wkoll organizzajt taħriġ eh, għall-istaff legali tiegħi biex bekk id-deċiżjonijiet ikunu iktar miftema u iktar ċari. Jiena għamilt madwar 200 u u, u sitt uh, dikjarazzjoni u diskorsi fil rigward tal-xoli. Jien ukoll żammejt kontrolli finanzjari fil-waqt li kont qed nagħmel xogħli. Jien għamilt design mill-ġdid tal-website tal-Ombudsman biex din tkun iktar utli, iktar informattiva u iktar attrajenti fit-23 lingwa. Jien għamilt ir-rapport iktar qasir, iktar iffukat u iktar faċli biex taqrah u naqqas ukoll li ħin ta' produzzjoni tiegħu. Jiena tejjibt l-availability u wkoll l-effettività tal-rimedji offruti li ċittadini fuq livell tal-Unjoni Ewropea u fuq livell tal-Istati Membri. Jien użajt proċeduri iktar flessibbli u issa n-numru tal- it-tul ta' inquiry id-dum madwar 13 xar u l-inqas id-dum u l-iktar id-dum 3 xur. Jien ukoll ent NGOs u assoċjazzjonijiet oħrajn biex issibu l-aħjar mod ta' kif ser jitrattaw l-menti tagħhom u wkoll jipprovdu l-informazzjoni dan, dan dawn il-linji gwida ġew użati minn iktar minn 4,000 ċittadin sa minn mezzu ġew imnedija f'jannar din is-sena. Jien ukoll għamilt ftehim mal-IB u wkoll il-bank tejjeb ir-rimedji tiegħu fir-rigward tal-stakeholders. Jien ukoll inaugurajt studju annwali għal follow-up għal iktar rimarki u kol għamilt użu tal-poteri tal-investigazzjoni li tani il-Parlament wara revizjonu tal-Istatut ta' l-Ombudsman fl-2008. Fuq livell ta' stati membri jiena copyright ma' l-Ombudsman Nazzjonali u Reġjonali biex insaħħu il-kapaċità tal-Ombudsman u tan-network tal-Ombudsman biex ċittadini ikunu jistgħu jiġu servuti b'mod aħjar fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom din il-kooperazzjoni wkoll ġiet imtejba permezz ta' iktar minn mit viżita ta' informazzjoni fl-istat membri kollha fejn intqajt ma' ċittadin l-Amministrazzjoni Nazzjonali, s-Soċjetà Ċivili, il-membri tal-Gvern u wkoll il-Ġudikatura. Jien ukoll suċess eh, promovejt eh, statement mill-membri kollha tan-network fi rigward ta' servizzi li huma offrew li ċittadini li għandhom problemi fi rigward ta' drittijiet tagħhom taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Jien ukoll kabbart u saħħaħt is-servizz tiegħi għall-Ombudsman Raġjonali u Nazzjonali li kellhom xi domandi dwar liġi nazzjonali, eh, liġi tal-Unjoni Ewropea u l-interpretazzjoni tagħha. Din għenet l-istati membri biex ikunu jistgħu japplikaw l-liġi tal-Unjoni Ewropea b'mod aħjar l-aħħar. Fl-aħħar mill-aħħar jiena e, tejjeb il-komunikazzjoni bejn l-Ombudsman Nazzjonali u wkoll in-netwerk tas-Solvit. Jien ukoll promovejt it-trasparenza permezz ta' trattajt kemm jista' jkun Uh, l-ilmenti skont regolamentazzjoni 1049 e, u tejjibtu koll l-access dokumenti. Jien ukoll kelli iktar relazzjoni aħjar mal-data eh, provider Ewropew eh, u, l-protezzjoni ta' data Ewropea. Jiena assistejt il-komitati tal-Parlament u tal-Libertajiet ċivili fir rigward tal-regolamentazzjoni 1049 u kol tejjibt eh, il-komunikazzjoni ma' l-Istati membri biex ikun hemm kooperazzjoni aħjar fil-futur. Jien ukoll irnexxieli nejn madwar 80% ta' dawk li talbuni lajnuna tagħhom jew b'mod dirett jew inkella le u għattilom x'għandhom jagħmlu meta jien ma stajx niftaħ inkjesta jiena stess. Jien ukoll għamilt kopertura sieħa tal-Ombudsman Ewropej permezz ta' każijiet importanti ħafna dwar punti ta' eh, prinċipju, inklużi id-dritt tad-difiża, il- innocenza, eh, leaks ta' informazzjoni eh, konfidenzjali, diskriminazzjoni u abus tal-poter. Skont il-Jubarro Barometer fl-2008 f'Mejju, 38% ta' ċittadini Ewropej semaw dwar l-Ombudsman Ewropew. Din hija xi ħaġa soddisfaċenti ħafna minħabba l-fatt li l-mandat tal-Ombudsman hija limitata għall istituzzjonijiet Ewropej u l-korpi tal-Unjoni Ewropea. Xejn minn dan ma kien ikun possibbli mingħajr l-appoġġ tal-Parlament u mingħajr kooperazzjoni tiħa ma' dan il-kumitat. Il-Parlament eh, li rizorsi neċessarji biex nagħmel xoli u dan il-kumitat ħadem b'mod tajjeb ma' bi kwistjonijiet li jiena semmejt u mod partikolari f'rigward ta' rapporti speċjali jiena ħassejt li huwa importanti li nippreżenta, nissottometti. President membri, l-istituzzjonijiet Ewropej u il-korpi tal-istituzzjonijiet Ewropej ġeneralment jidru impersonali u l-bot miċ ċittadini bħal speċi ta' burokrazija kbira ħafna. Però jiena xorta waħda ċert li hemm ftehim ġenerali bejnietna biex ikun hemm kwalità għolja ħafna ta' prossi amministrattiva li ma tkunx biss ta' benefiċċju għaċ-ċittadini iżda wkoll biex din tindirizza b'mod partikolari dawn il-problemi. Jiena gburi ħafna b'riżultati li ksibt bħala ombudsman sissa, jiena naf eżattament li għatem xisir biex bekk iċ-ċittadini ikunu eh, jafu eżattament x'inhu ma' drittijiet tagħhom u kif ser jużaw dawk id-drittijiet tagħhom. Bħala rispons għall l-istituzzjonijiet Ewropej għal għal-inkjesti tiegħi hemm ukoll standard għoli ħafna fil-prassi amministrattiva. Din ukoll tider minħabba li hemm ehm, kazijiet zar ħafna ta' amministrazzjoni ħażina fl-Unjoni Ewropea. L-Ombudsman kellu biss jittratta biss 16 il-rapport speċjali 14 il-sena ta' ta' ħidma. Xorta waħda, xorta hemm bżonn ta' iktar titjib fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u fil-korp tal-istituzzjoni Ewropea tal-Ewropa biex ikun hemm kultura ta' servizz. Dan jista' jsir permezz ta' ombudsman li jagħmel xogħol tajjeb b'mod indipendenti, mhux partiġan, imparzjali u b'mod ġust. Dan huwa qan li jiena dejjem ħdimt għalih waqt il-mandat tiegħi u jiena qed nwiegħed ukoll ser nibqa' nagħmel l-istess jekk nerġa' niġi elett kif diġa għed fir-risposti tiegħi għad-domandi li intbatuli u koll li ġew uploaded fuq il-website tal-ombud tal-elezzjoni tal-ombudsman tal-parlament jiena najt li għandi tlet prioritajiet. Dawn huma li nejn l-ċittadini kif imwijat fit trattat tal-Lisbona u li dan se jkun realtà sa minn għada u kol insaħħa il-kultura ta' servizzi fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u kol li insaħħa l-effettività tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew. Jien ukoll nixtieq nenfasizza iktar dak li qed bil-miktub diġà. an ċentrali tal-istituzzjonijiet u tal-korpi Ewropej huwa li namlu suċċess mill-Trattat ta' Lisbona u allura niksbu l-fiduċja ta' ċittadini. Il-kontribut ta' l-Ombudsman għandu jkun li jgarantixxi l-ċittadini li jkollhom amministrazzjoni tajba u ġusta u jkunu iktar familjari ma' trattat biex bekk ikollhom eh, aċċess għad drittijiet fondamentali, għad dokumenti u jkunu jistgħu jużaw dawn id-dritti id-dritt tagħhom daw id-drittijiet li għandhom Biex ikonna kultura ta' servizz aħjar fl-Unjoni Ewropea, jiena għandi f'moħħi li naġġorna il- il-kodiċi Ewropew ta' amministrazzjoni tajba għandi f'moħħi li intejjeb l-aħjar prassi tal-ombudsman, tal-petizzjoni, tal, tal, Kumitat tal-Petizzjonijiet tal kejslo eh, Amministrativa tal-Qorti tal-Ġustizzja u wkoll it-Trattat tal-Lisbona biex niżviluppa wkoll eh, inkjesti u biex intejjeb ukoll eh, il-fatt biex ma jkunx hemm iktar amministrazzjoni ħażina. Irrid ukoll intejjeb in-netwerk ta' amministrazzjoni tajba fl-Unjoni Ewropea u nipprovdi iktar taħriġ biex naħdem ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej iktar fuq soluzzjonijiet iktar tajbin, naħdem ħafna iktar ma dan il-Komitat u ma l-Parlament kollu kemmu, intejjeb iktar il-kwalità tal-informazzjoni li tiġi offruta li ċittadini fir rigward ta' drittijiet u kif ser jindirizzaw dawn id-drittijiet. Jien ukoll timwijat li nieħu e, e, pożizzjoni iktar proattiva fir rigward ta' dialogu leġislattiv, nintervjeni iktar f'dibattiti pubbliċi għal leġislazzjoni li tiġi proposta u kol fir rigward ta' regolamentazzjoni tal-olaf tal-aċċess ta' dokumenti u ta' regolamentazzjoni finanzjarja. Membri jekk jiena niġi rielet niproponi li nieħu dawn l-azzjonijiet biex intejjeb l-effettività tal-Ombudsman Ewropew. Jiena ser nipprova insaħħa il-konnessjonijiet mal-istituzzjonijiet ta' eh, drittijiet tal-bidel nazzjonali u mal-korpi simili. Nipprova wkoll nilħa eh, il- u nagħmel dak li jixtiequ persuni Ewropej li qegħdin jagħmlu l-ilmenti u koll ser niprofa nuża eh, l-uffiċċji tal-informazzjoni tal-Parlament u riżorsi tal-IT biex inkun nista inkun iktar viċin taċ-ċittadini kooperazzjoni sħiħa mal-Network Ewropew tal-Ombudsman. Jien ukoll se niprofa norganizza iktar attivitajiet ma' l-stakeholders fuq livell Ewropew u wkoll nikkrea forum kontinu għal iktar dialogu mal-medja mal-intraprizi u mal-soċjetà ċivili. Ser nipprova wkoll nagħmel network soċjali permezz ta' websites il-Parlament u il-membri parlamentari Ewropej diġà qed jagħmlu dan ix-xogħol u jistgħu jservu bħala mudell tajjeb. Ser niprofa wkoll insaħa l-involviment tan-Netwerk Ewropew tal embuzment fir-rigward ta' l-ilmenti u wkoll se niprofa intejjeb il-network Ewropew tal-Ombudsman u kol l-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea fl-Istati membri. President, membri onorevoli, eh, onorevoli It-titjib tal-amministrazzjoni għal benefiċċju tat-tittadini kien eżattament fil-qalba tal-preżentazzjoni tiegħi. Dan ukoll kien fil-qalba tax-xogħol tiegħi bħala ombudsman u jekk nerġa' niġi għalet jiena ser nagħmel pjan strateġiku li ser ikollu lan dan li se kollu dan lan. L-Ombudsman Ewropew ser jipprova jilħa riżultati ġusti fir-rigward tal-menti kontra eh, l-istituzzjonijiet Ewropej jinkoraġixxi ta' trasparenza u amministrazzjoni aħjar. Ser jipprova jikseb dialogu bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni Ewropea u jkun hemm standards mill-aħjar fir-rigward sal-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena nispera li din il-preżentazzjoni qasira u r-risposti bil-miktub tiegħi tawkom idea ċara kif jien ser nipprova nikseb dawn l-anijiet u kif l-Unjoni Ewropea ser tipprova ikolla eh, lat uman li tilħaq li ċittadini. Grazzi ħafna u kontra tal-attenzjoni. Grazzi Grazzi Sur Domandoro, sissa ser niftħu il-diskussjoni tagħna l-ewwel intervent huwa minnaħa ta' il sinjura Bruni. Grazzi tassew l-odwa tajba. Nixtieq nagħti merba wkoll is sur Domanduros. U fem interessanti li nisimaw l-istqarrija tijak, u t-tweġibiet tijak. Minħabba l-fat li inti set terġajt rissaqt il-ħatra tijak, nishtiq nerġa namel namillek mistoqsija. Għandek xie għanijiet oħra ġodda? Inti imħasset dwar mandat iħor? Kif qed tara l-kooperazzjoni mal-Komitat ta' Petizzjonijiet u kif qed tara l-kooperazzjoni tiegħek ma' istituzzjonijiet oħra? Grazzi tassew, issa sur, sur Bossinaro. Grazzi tassew. Signor President, mela, sur Embazmen Ewropew, wa privileġġ u anki pjaċir li natik merħba unek f'dan is-sessjoni ta' smieħ. Mela, taħt it-mexxija tiegħek għal kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat ta' Petizzjonijiet iċ-ċittadini Ewropej jistaw jaraw aħjar differenza bejn amministrazzjoni tajba u amministrazzjoni ħażina. Din hija xi ħaġa li afferm importanti xi ħaġa li bla dubju għandna niżviluppaw aktar. Mela f'dan il-kuntest inti lest li taħdem flimkien magħna għal mekkanizmu ġdid biex nimmanistraw il-petizzjonijiet sabiex intejbu il relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Ombudsman Ewropew? Grazzi tassew.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 punt li u għafem importanti għalina, pero eżattament jena ma rajtx dan il-punt fil prezentazzjonijiet tiegħek. Mod partikolari il-kwistjoni ta' drittijiet tal-minoritajiet nazzjonali. Jiena meta tkellimt dwar dan ma kontx ċara bizzejiet, ma tajċ eżempji. Però ser nagħti l-eżempji. Jista' jkun li f'xi stat membru wieħed il-liġi tgħid li il-minoritajiet nazzjonali lokali ma jistgħux jużaw il-lingwa taħħom. U allura dan huwa vjolazzjoni ta' drittijiet kollettiv iżda wkoll individwali. Iġifieri persuni individwali li se jkun qed Id-domanda hix ser nagħmlu dwar dan, x'tista' tagħmel dwar dan fl-opinjoni tiegħek biex ittejjeb din is-sitwazzjoni. Kif nistgħu insibu soluzzjoni paċifika għal dan? minnajr ma ninsew jew ninjaraw dawn il- eh, dan il-ksur li qed jaffetwa individwi u gruppi ta' nies li ovvjament għandhom kwistjonijiet ta' eh, violazzjoni tal-minoritajiet li għandhom jiġu indirizzati. Dan huwa importanti mhux biss għaliex aħna rridu insolvu dawn il-problemi u dawn il-konflitti, iżda wkoll minħabba l-fatt li fl-Unjoni Ewropea dan qed joħloq uh, sens ta' diżappunt. Nies jisom qed jiġu minsija fl-Unjoni Ewropea jew inkella nies li qed iħossu li hemm xi standard doppji qed jiġu applikati. Jisom l-Unjoni Ewropea titratta ċertu affarijiet b'attenzjoni kbira anke jekk dawn uh, postijiet remoti ġeografikament u dan huwa ġust tajjeb, però ċertu nies jisom ma jistawx jaċċettaw kif l-Unjoni Ewropea qed tinsa tindirizza kwistjonijiet eh, f'ġewwa dara stess. U kif id-drittijiet tagħhom qed jiġu miksura Dawn huma punti importanti ħafna għal sigurtà u għad-dinjità taċ-ċittadini Ewropea. Ewropej għal daqstant id-domanda tiegħi hija inti tara li hemm xi mod ta' kif dan il-ksur jista' jiġi solvut? Kif nistgħu inneħħu dan l approċċ ta' standard doppju U fuq livell iktar ġenerali biex immur lura għal dawn l istandards doppi, kif tista' tassigura li fil-xogħol tiegħek bħala ombudsman inti tara xinu ma l-kompetenzi nazzjonali u tal-Unjoni Europea biex ma jkunx hemm affarijiet mhux ċari bejn dawn it-tnejn. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Damandorros, ringrazzjak tar rapport tiegħek li kien um, li b'informazzjoni, grazzi ħafna tal-li tkellim dwar il-pjanijiet eh, tal-futur tijak, eh, dwar xħatamel, b'mod differenti, x'tibdiliet ser, ser, ser ġib, eh, u x'tibdiliet ser ikunem wara li ġa pravati trattat tal-Lisbona. Pero minħabba li inti rispondejt għal dan kollu kważi jiena ma rridx nerġa' nirrepeti, għandi domanda oħra li tqajmet fil-plenarja. Ġeneralment iż-żmien biex jiġu risposti ċittadini eh, idum, ikun twil. U l-għura din hija xaġa sensittiva ħafna. Nis ġalment ikunu ħerqana ħafna biex jieħdu risposta. Inti tista tnaqqas il-żmien li fih jiġu risposti id-domandi tan-nies u kif tista' tagħmlu dan? Għaliex din hija domanda, din hija kwistjoni li tiġi mqajma spiss. Grazzi ħafna, eh, Sinjora Wallis. Grazzi. Sur Doro, sa' l-prezentazzjoni tija, jien għandi żewġ eh, kwistjonijiet li rrid nistaqsik dwarhom l-ewwel net. Aħna nirrikonoxxu l-impenn tiegħek fil-rigward tal-kultura tas-servizzi fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet u l injigwidja li produċejt, però x'inies għadhom jitħasbu li ċittadini għadhom qed jiffaċċjaw ċertu problemi dwar kif ser jistaqsu domandi, jistgħu jagħmlu petizzjonijiet, jistgħu jiġu għandek, jistgħu marru għand is-solvit, jistgħu marru direttament għal kummissjoni. Allura dan joħloq ħafna konfużjoni għaċ-ċittadini. Allura li rridu nagħmlu huwa li ċ-ċittadini ngħidulhom eżattament fejn iridu jirrikorru għal risposti tagħhom. Kien hemm nitkellem dwar one stop shop jew inkella xi portal komuni, x'taħseb li għandu jkun eh, għandha tkun l-aħjar soluzzjoni. It-tieni punt. Lisbona ser twassalna għall istituzzjoni li Eh, il-Kunsill ġifiri ser jkun eh, ikollu iktar poteri. Sissa f'dawn l-aħħar snin ma tantx kien trasparenti il-Kunsill u allura inti kif qed tistenna li ser titratta din il-problema. Ah, l-aħħar punt. U kol, il-parlamenti nazjonali jistaw jkollhom parti importanti fil-leġizlazzjoni parlamentari tagħna. Allura, x'jista' jsir biex anku tkun tista' iżom għajnejk fuq dik li tista' tkun istituzzjoni oħra ġdida fil-futur. is eh, Signora Oken, Iva, grazzi tassew. Iva, grazzi għax-xogħol tiegħek, għall-preżentazzjoni tiegħek. U nasab eh, uħut mill-mistoqsijiet tagħna ma konformi. Bit-trattat ta' Lisbona aħna ser ikun nara żewġ artikli ġodda li ser jagħtuna aktar bażi legali għat titjib ta' l-amministrazzjoni fl-istituzzjonijiet, inti hawnhekk konta titkellem kwistjonijiet li inti tħoss eh, qed titkellem dwar affarijiet li inti ser tagħmel dwar ser tittejjeb. Qed nitkellmu hawnhekk dwar regolamenti biex li jistaw waslu għal amministrazzjoni aħjar, kif suppost, un bat għannaw kol kwistjoni tal-monitoraċ. L-aġenziji differenti u anki istituzzjonijiet kif inti tkun tista' saħħaħ il-kontroll ta' x'inhu għaddej fl-istituzzjonijiet għal xina naħseb danu li nixtiequ ntejbu anki naħseb li dawn importanti wkoll ċittadini għaliex ta' sikwit l-aġenziji meta jintaqgħu ma' ċittadini, ovvjament, ċittadini din għal iktar kwistjoni li għal-album. Grazzi tassew sa' Sur Chichester. Professur Diamandura nixtieq uh, nirringrazzjak tal records tijak u anke għal-prezentazzjoni għalija tijak jider li jinti ħerqan biex tkompli biex xol. Nix issa nsaqsik, xitħos bħala laħjar azzjoni, azzjoni wahdina u deċizjoni wahdina waqt li inti kont fil-mandat bħala ombudsman. U tini net, xini l-azzjoni wahdina jew eh, deċizjoni li jiddispjaċik liħat Fit-tweġiba tiegħek bil-miktub inti għamilt referenza għal l-istituzzjonalizzazzjoni tal-rimarki kritiċi minnaħa tal-ombudsman. Nixtieq nistaqsika għaliex ma nafx jekk fil-kummenti tiegħek kien nixtieq għal dan il-punt. Jekk iva jiddispjaċini njorajta jiena u tkun tista' tikkommenta forsi iktar fid-dettall dwar din il-mistoqsija. Grazzi tassew. Is-sur Countess. Grazzi, aħna reċentament, għad kif kena l-opportunità biex nitkelmu dwar l-sqarja paljadelli. Flimkien miegħek aħna kellna ċans nagħmlu valwazzjoni pożittiva tas Sur Madures, nixtieq ukoll fil-fatt nirringrazzjah Sur Di Maduros. Din istadju nixtieq nagħmel mistoqsija mela fuq kollox għabbażi tal-esperjenzi tiegħek Mani ma tip ta' problemi l-tqajt fl-imkien ma' l-medjaturi nazjonali, reġjonali, kif irnexxilek issolvi u kif nistaw nistaw insolvu dawn it-tip ta' problemi? Fil-tweġiba tiegħek bil-meqtub inti tkellim dwar ħtieġa li nikkonsolu daw mentalità ta' servizz għall-ċittadini anki fl-amministrazzjoni pubblika. Dan din hija sfida hija problema diffiċli, speċjalment meta nitkellmu dwar istituzzjonijiet b'saħħithom li ma jkunux trasparenti u li ma jkunux innominati u lanqas maħtura għalhekk tista' tagħmel inti f'dan il-każ. Sabiex inħarsu d-drittijiet tal-bniedem aħna rridu wkoll narfuhom. Fl-opinjoni tiegħi trattat tal-Lisbona manki l-Karta tad Drittijiet tal-Bniedem mhumiex magħrufa daqshekk fost iċ-ċittadini, allura x'nistgħu nagħmlu fl-opinjoni tiegħek sabiex bekk aħna nqajmu aktar kuxjenza fost iċ-ċittadini anki minħabba l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bnedem stess. Grazzi. Is-grazzi sur Salavarsusk. Is-sur di Maduro sina kelli l-opportunità li in-segwi l isqarija tiegħek u rajt ix-xogħol tiegħek u anki rajt dak li qed jintqal fil- rapport li qed niddiskutu issa u nista' ngħid li wieħed eċċellenti. Għada, ser jidħol fis-seħi trattat ta' Lisbona ġifiri għada hija data ferm importanti. Kemm għall-Parlament. Għall-Parlament anzi hija data importanti ħafna. U dan għaliex li se eh, setat istituzzjoni li se eh, jitbidlu anki rwal tal-Parlament se jitbiddel. Allura, biex aħna nkun nistaw naraw li kunem attività li timxi bħeffa aħna pala istituzzjoni tal-parlamenti manki bħala medjatur, inti bħala ombudsman x'taħseb li jista' jsir mill-perspettiva ta' trattat tal-Lisbona? Kif jista' eh, l-entità tiegħek issir aktar ta' heffat effikaċi? mux, ma nitkelmux fuq għanijiet li huma wis ambizjużi u mistawx jintlaħ, u ma baffarijiet prattiċi. Grazzi. Issa sur Diemaduros, nishtiqek twieġeb u bat niftħu il-proċedura KGDI. Mela, fidejk, sur Diemaduros. Iva, grazzi għal darboħra. Mela, Signora Gvani, nirringrazzjak tal-kommenti tijak. Sinjura deputata huwa kemm il-darba diffiċli biex inwieġbu mistoqsija bħal din, ġifri jekk xed tipprova tagħmel wisq. Heh, bla dubju. Jiena tfajt il-kandidatura tiegħi mill-ġdid għaliex jiena ħassejt li qed fadalli ħafna x'nagħmel. Jini li namel dan ix-xogħol għal sitt snin u għatlek fil-fatt meta tqajna reċentament jiena naħseb li dak li qed nippruvaw namlu fil-istituzzjoni tal-ombudsman u li noħolqu klima ta' fiduċja bejn l-istituzzjonijiet minnaħa u ċittadini minnaħa l-oħra. Din irrid ngħid li hija triq ferm diffiċli. U allura jekk il-Parlament Ewropew jerġa jaħtarni mill-ġdid hemmhekk se ikolli opportunità biex inkompli ix-xogħol li kont diġà bdejt. Issa, dak li kiku xtaqt namel jew forsi nixtieq namel bħala ombudsman ikolli ngħid li kollox jaqgħad taħt il-qasam ta' informazzjoni, informazzjoni li ċittadini. Dan huwa qasam pjuttost diffiċli, però l-isforz li nagħmlu ser ikun xira ħafna. Allura tajb li nimxu din id-direzzjoni, ġifri l-għajmin ta' kuxjenza. memx tmim kif nistaw nilħu dan il-għan, il u huma differenti, hemm ħafna menzi kif nistaw nilħu dan il-għan. Jina tal-fema li hemm ċertu affarijiet li l-Ombudsman irid jagħmel, però l-Ombudsman Ewropew irid ma jistax jiprofa jagħmel kemm jista' kemm kollox, jiena interessat ħafna fl-amministrazzjoni pubblika, f'trasparenza u dejjem qed infittex mezzi ġodda kif nistgħu niksbu dan. u brabta ma' mistoqsija li intom saqsejtu l-kooperazzjoni kelli mal-Kumitat ta' Petizzjonijiet matul is-snin, ikolli ngħid li kienet waħda verament ta' valur. Jiena nerġen repeti ruħi, ir-ratifikazzjoni idħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona għada dan ser ikun ta' importanza kbira għal Parlament Ewropew u anki għall ombudsman Ewropew hemm ħafna possibiltajiet ġodda li qed jinfetħu għall Parlament Ewropew. Per eżempju li jieħu vantaġġ mill-opportunità li jkopera mal-Parlamenti Nazzjonali u hemmhekk għal darb'oħra meta nqisu il-fatt li jiena diġa kelli netwerk ta' kooperazzjoni mal-medjaturi reġjonali u lokali qed nara l-possibilità anki għalija biex naħdem aktar mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali u anki l-kumitati tagħhom il-Komitat ta' Affarijiet, jew inkella Komitat ta' Amministrazzjoni dawn eh, huma opportunitajiet li jien nistgħu nużaw. U dawn opportunitajiet li toħroq trattat ta' Lisbona, però jiena x'aktar xi kolli aktar suċċess jekk jiena nikseb u jkolli l-appoġġ kif dejjem kelli minn dan il-Komitat ta' Petizzjoni fil-Parlament Ewropew. U fl-aħħar nett, anki kooperazzjoni ma l-oħrajn, jak dejjem l-oħrajn. Ġifir kollegi tana reġjonali u nazzjonali, l-intenzjoni tiegħi hemmhekk u li nieħu l-vantaġġ kollu li għandi permezz ta' Lisbona sabiex insaħħa nżid il-possibiltajiet li qegħdin jiġu offruti mill-netwerk ta' l-Ombudsman Ewropew. Sabiex bekk aħna nkun nistgħu nagħmlu aktar minn dak li għamilna. Sissa. Dak li huwa tant eċitanti dwar xogħol ta' ombudsman u il-fat li dan din persuna il-limitu. Però hemm dejjem opportunitajiet ġodda, direzzjonijiet ġodda. Dak li jistimulani u l-entużjażmu kbir li hemm fost il-kollegi fl-istati membri u fir-reġjuni. U għalhekk Jina biħsib li namen dak kollu li nista sabiex nipromovi dan l-element jekk jina dejjem nerġan nħatar mill-ġdid. Sur Bolsonari, jena xie nwieġeb il-mistoqsijiet jgħak moddirat ħafna. Il-possibilità li konna mekanizmu komuni. Mela, biex nibdew l-ewwel nirrepeti u ngħid li l-ombudsman, jien bħala ombudsman u jiena naf il-predeċessuri tiegħi huma ħadmu ħafna bir-rida ta' dan il-komitat u anki tal-parlament biex jappoġġaw l-attivitajiet tiegħu. U nikkonsidra dan kollu bħala punt ta' tluq, jiġifieri aktar kooperazzjoni, kooperazzjoni aktar imsaħħa u biex ma nkunx Għan nirrepetix ruħi, rritnajt najt liħe, il-parteċipazzjoni, l kollaborazzjoni importanti ferm. L-ombudsman jista' jaħdem l-Ombudsman Ewropew jista' jaħdem ma' l-Ombudsman nazzjonali u lokali fuq livelli multipli. Aħna bdejna minn sistema li stabilixxejna dan l-aħħar fejn l-Ombudsman reġjonali u nazzjonali ja u diffikultajiet li l-Ombudsman Ewropew f'każijiet fejn hemm bżonn kjarifika dwar kwistjoni li għandhom x'isma' liġi Ewropea. Dan is-saħħaħ dan l-aħħar dawn l-aħħar snin żdied dawn l-aħħar snin u jina nistan iż li ser ikun iktar tisħi għaliex Lisbona ser tibta l-opportunijiet għal tip parlamentari, interparlamentari ta' rabtiet u jina jkolli ngħid li nistan nħeġġeġ il-kollegi tiegħi biex jizaw il-parlamenti tagħhom fl-applikazzjoni tagħhom, kunu jkunu qegħdin joħolqu ċirkwit, ċirkwit aktar vibranti u fl-istess waqt jattiraw aktar ċittadini u l-attenzjoni ta' ċittadini l-enmi tal-bit u kjarifiki aħna użajna u l-istrutturi eżistenti tan-network, aħna għanna form ta' diskussjoni, u użajna dan il-forum biex ikun kapaċi jinforma l-kollegi tagħna fuq livell reġjonali u nazzjonali biex pereżempju ntikom eżempju kien hemm inizjattiva rigward il-possibilità li noħolqu ombudsman tal-pazjenti. Jiġifieri id-drittijiet tal-pazjenti u tas-saħħa dawn jaqgħu taħt responsabilità tal-Ombudsman Nazzjonali Reġjonali. Għalhekk għana mħasba meta eh, Umma mħazba, ċittadin kun mħazba meta jismaw ħaġa li tista tiżviluppa fuq il-livell Ewropew. Allura permezz ta' Discussion Forum Network u maġew għandna kjarifikajna dan il-punt tajnjom informazzjoni u fil-fatt aħna konna kapaċi noħol u sinerġiji li ikkjarifikaw il-kwistjonijiet u anki għenu l-istituzzjonijiet biex jifmu aħjar it-tip ta' tħassib u u anki l-opportunitajiet li jeżistu fuq livell nazzjonali. Allura tweġiba tiegħi biex ngħidilkom kemm xejn klim differenti, mhux qed nara l-bżonn li konna mekkaniżmu komuni. Forsi nifilxu aktar u nżidu mal-mekkanizmi eżistenti u anki nħidu vantaġġ mill opportunit li qegħdin jiġu offruti mit-Trattat ta' Lisbona biex inżidu ma' dawn il-mekkanizmi sabiex il- livelli differenti ta' kooperazzjoni ma' dan il-komitat, ma' komitati oħri tal-parlament, flimkien ma' network tal-ombudsman fuq livell reġjonali nazzjonali f'dak il-każ joħloq sinerġiji li ser ikunu ta' benefiċċja ċittadini. Miss Hankis. Issa, Signor Hankis. Nixtieq nirringrazzjak għal mistoqsija tiegħek. Jiena naf x'inhu ma tħassib tiegħek, naf li fil-pajjiż tiegħek kontkom ombudsman għal minoritajiet, jiena fil-fatt naħdem ħafna ma' Sur Kaltenbach meta kien l-ombudsman tal-minoritajiet u jiena kol ġej minn parti fid-dinja fil il-kwistjoni ta' minoritajiet kienet pjuttost importanti fl-istorja tar-reġjun Għalhekk ikolli najt li jina naf dwara il-problema pala bizmen ser namel dak kollu li nista jekk nerġa' inħatar mill-ġid sabiex nindirizza din il-problema. Ritnajt li jiena verament mħasseb u sensittiv, jiena rrid ngħidlek ukoll però żewġ affarijiet oħra li bħala ombudsman Ewropew jiena irċevejt ftit il-menti li għandhom xi jaqsmu għal-mirritajiet, il-menti li normalment irċevejt għandhom xi jaqsmu mal-ksur dwar l-drittijiet eh, miksura tal-Romas, l-istati membri, u il-problemi li ma nistax neħleb, jaqaw barra l-mandat tijaj, dawn għandhom jaqaw ovvjament fil-mandat tal-kollegi tijaj fuq il-livell lokali u reġjonali. Ġifiri jek tara l-istampa ġenerali tal-editajiet dawn il-minoritajiet, dawn huma mhux biss etniċi, allura d difkulta tal-ombudsman kien kienet attività fil-qasam li għandu x'jaqsam mhux biss ma' diskriminazzjoni ta' l Kenna u wkoll inizjattiva importanti ħafna li għana żviluppajna kellha x'taqsam ma' tfal bi bżonnijiet speċjali u din kwistjoni morali importanti ħafna fil-fatt jina ressa ukoll rapport speċjali anki f'dan il-komitat f'dan il-parlament. Jina nidejt ukoll eh, investigazzjoni ta' inizjattiva wahdina u investigazzjoni pubblika fuq il-persuni vulnerabli, persuni ġifri b'dizabilita kienem u kol numru ta' inizjattivi li jina bdejt u dawn juru li l-ombudsman diġa kien involut tassew biex jitratta ma' kwistjonijiet eh, ta' gruppi vulnerabli, pero fiħdan il-mandat tiegħi li għandu jkun eh, l ta' Ewropej. Allura il-tweġiba unika tiegħi u li nista' ngħidlek li jiena les li naħdem flimkien ma' eh, kull tip ta' istituzzjoni, parlament dan il-komitat, jew inkella l-kollegi tiegħi fuq livelli neġjonali u nazzjonali biex inkun nista' promuovi preċiżament il-kwistjoni ta' double standards inti għamilt referenza għalija. Fiħdan il-mandat u setat li għandi bħala istituzzjoni Ewropea li bil-liġi marbuta mal-istituzzjonijiet u entitajiet Ewropej. Mr. Diamanduras, io devo chiederle però di essere più sintetico. Sur Diamanduras, jina nitolbok tkun iktar konċis għaliex diġà skadejna nħin rridu nissakrifikaw il-15 minuta tal-kedġi dikaj, ma naħsibx li, ma nafx jek jaqblux il-kollegi tiegħi. Grazzi tassew, Signora President, ni għal-problema inevitabli tal- ehm, l-Ombudsman Ewropew li jkun jista' jwieġeb fit-tul għal mistoqsijiet li ma jistax inkun daqshekk limitat. Mela, jina naqast il-ħin biex nwiġa pallilmenti. Kif għattilkom, xi drabi nieħdu tlet xhur żmien biex inwieġbu għall aktar ilmenti ħfief. Lanti jew però nipprova li naqsu dan iż-żmien. U qed anki nitkellem għal kollegi tiegħi biex naqsu l-ħin biex iċ-ċittadini jirċievu risposta l-ilmenti jew mistoqsijiet tagħhom nittamaw li nkunu nistgħu nagħmluh dan. Sinjora Wallace, grazzi tassew Jiena mafuż bil-ħin minnaħat taċ-ċer hawnhekk biex inwieġeb għall-mistoqsija. Ovvjament il-port il-komuni din hija kwistjoni li eżempju ċara dak li aħna minna fil-fat guide interattiv li ġi muqaf fil-bidu ta' din sena bħala parti mis-sit elettroniku tagħna wa si, gwida interattiva li tkun tista' twieġeb li ċittadini sabiex nevitaw il-fatt li qodu jmorru għand l-ombudsman tagħhom biex dik id-direzzjoni. Ġifri minn issa aħna wkoll ħdimna ma' Europe Direct, ġifri aħna parti minn sistema telefonija diretta, ġifri jekk in-nies isaqsuna mistoqsija ma jkun jistgħu jirċevu tweġiba diretta u b'dak il-mod ma jkunux qegħdin joħolqu aktar problemi, ma jkunx hemm inkonvenjenzi f'termini ta' Lisbona u trasparenza intom tafu li F'dan il-komitat jina ressaqt rapport, riżultat li kien jura trasparenza u għalek jina verament ħerqan li naħdem ma' kunsil ġdid u jekk nerġa' niġi maħtur mill-ġdid jina għandi l-intenzjoni li nipprofitta mill l-opportunitajiet l ġodda li toffrinna l-Lisbona u nkun nista' naħdem aktar mal-Kunsill b'iktar trasparenza u biħsib nressaq dan il-punt fuq l-aġenda. Jina u kol diġa tkellimt kem xej dwar kif ħanuża l-opportunitajiet ta' Lisbona billi namel użu mill-Parlamenti Nazzjonali u nittama li nkun nista' namel dam mod uh, effikaċi u sistematiku. Signor Alkin, jina fimt il-mistoqsijiet tijak, daw ma tanċu ma faċli biex nwieġbu għammot maġġel, nix najdilkom imma li l-artiklu 298 fil-ħidma tal-istituzzjoni dan jista' jaħdem bħala bazi biex naddottaw liġi li tista' tkun liġi fuq l-amministrazzjoni tajba tal-Unjoni jina jrid ngħid li jiena lest li naħdem għal dan il-kumitat u għaffem importanti għal dan il-kumitat tal-ombudsman tal-petizzjonijiet u li jaħdem fl mal-ombudsman biex Noħorġu blaħja riżultati għal ċittadini, però ovvjament din hija parti minn inizjattiva leġislattiva li jiena lest li nipparteċipa fija u nejnkom kif ikollna iktar kontroll aħjar, mela l-unika kontroll aħjar u li nintensifikaw l-esforzi ta' l-ombudsman u ek provajt l lilkom. Jekk nirġan niġi maħtur mill-ġdid jinbeħsibi nitrasferixxi l-attenzjoni tiegħi fuq l-istituzzjonijiet anki l-aġenziji u insaħħaħ il-definizzjoni ta' xi tfisser kultura u anki relazzjoni tagħhom ma' ċittadini. Grazzi tassew u kol deputati ħor. Mela laħjar deċiż. Jidir li illi waħda mill-aqwa deċizjoniet li ħadd kien rapport li natajt li dan il-parlament, li dan il-komitat, li kellux jaqsam ma' tfal b'sani speċjali. Dak il moment meta jina stajt nindirizza dak li kien element ta' tħassib kbir fuq livell soċjali ta' sensitività, iġifiri l-edukazzjoni ta' dawn it-tfal. Ġifiri dawn huma dinja waħda fost it-temi eh, fost l-ordni legali tal-Unjoni. Xaħġa ħaġa jina gburi ħafna dwara. Issa, dwar dak li dispeċini. Jena nista' ngħid għalli għandi iktar minn ħaġa waħda li jiena jiddispeċini. Forsi li ma spjegajtx bizzejiet il-pożizzjoni tiegħi lil dan il-kumitat u l dan il-parlament pereżempju dwar kwistjoni li għandhom x'jaqsmu dwar l-allowances tal-MEPs avolja xort għambat wasanna li aħna wasanna f'konklużjoni li kien importanti għalix il-parlament iffoka aktar fuq aktar trasparenza, xaġa li jiena l-għajt u dan ifisser li jiena ma spiegajċ bżejjed dwar dan il-kwistjoni xi ħaġa li issa iva jiddispeċini. Issa, kif nistgħu nagħmlu segwitu dwar l-istituzzjonijiet? Naħseb jiena tajt bżejiet indikazzjoni dwar kif nixtieq nagħmel dan iżda l tiegħi illi tassew nuża il-personal tiegħi fl-imkien ma l-pozizjoni tiegħi biex ikun hemm kuntatt aħjar fuq livell nazzjonali reġjonali, kif ukoll dan iseħħ ukoll fuq livell tal-istituzzjonijiet. President, ħajkolli naqleb għal Grik issa. Honorevoli Hundi, jena għawnek għandi l-ħin kontrija, għandi pressjoni kbira fuq imħabba l-ħin u għallura jina diġa spiegajt kif aħna nishtiqu namlu kollaborazzjoni ma l-Ombudsman reġjonali u nazzjonali iżda permett Tili li niqafaw hawnhekk li ma nispiega xaktar u ma nitħol xaktar detal dwar dan il-punt. Issa, dwar il-mentalità li wieħed ikun għas servis taċ-ċittadin u għall-promozzjoni tar-rwol. Hawnhekk ukoll kolina spjegajt eh, l-opinjoni tiegħi Għonek irridu ikonna aktar sforzi għal dak nxaqsam il-kuntat bejn l-Ombudsman u l-istituzzjonijiet kollha l-oħra. Per eżempju, jiena rrid kuntat il-ħin kollu mal-kommissarji u mal-istituzzjonijiet kollha u biex insaħħu dawn l-istess kuntatti il-ħin kollu. Kif iċ-ċittadini jistgħu jkunu jafu aktar u aħjar x'inhuma ma drittijiet tagħhom permezz ta' Trattat ta' Lisbona u permetta l-Parlament Nazzjonali dan huwa possibbli. Umbat l-aħħar mistoqsija tiegħek jiena diġà weġibt u xtaqt nisħaq biss illi Trattat ta' Lisbona se jiftaħ ħafna opportunitajiet illi aħna rridu nilqaw. U bla dubju ta' xejn jiena nilqa jekk jiena ninata din l-opportunità. Grazzi ħafna nibdew kaġ tiegħi Is-sanna l-onorevoli Rapti. Κύριε Diamanduro, θέλω να σας συγχαρώ για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα. L-ewwel net, nifraħlek għal dak li inti rnexxilek tikseb sissa u nifraħlek ukoll għal xi ħaġa oħra, jiġifieri għal mod kif inti weġibt, kif ukoll għal eh, sinċerità li inti urejtna hawnhekk eh, fl-istess weġibit tiegħek. Issa żewġ osservazzjonijiet minn naħa tiegħi. Eh, fit weġġiba għal dak li jridu għamlu istituzzjonijiet biex jgarantixxu servizzi aħjar ċittadini, jiena eh, hawnhekk innutajt li inti tkellim dwar sitt punti fosthom inti semmejt żewġ punti li huma tassew importanti l-ewwel it-tarifa ċittadini għal dak li ndux jaqsam id-drittijiet tagħhom, u mbagħad il-ħarsin tal-istess drittijiet. U mbagħad it-tieni punt tiegħek spiegazzjoni ta' dak li sar ġifiri fil-lingwa fil-lingwa partikolari fuq dan l-aspet. Għonek nistaw nipromovu b'mod aħjar dak li aħna dejjem edin nisħu ġifiri l-idea Ewropea. Għabbażi tal-esperienza tijak, aħna smajna, t-weġibit tijak, dwar eh, l-element importanti eh, li inti eh, wettat. Jina, minnaħa għaj għed tistenna ħafna minnaħa għak. Il-kollega li mis. Nervoli me? Mina minnaħati għaj u koll ninaqat mal-kollegi tijaj. Unajt illi il-rapport tal-2008 kien punt essenzjali. Kelli l-onur, mux bis pala persuna grega li uħdint ma persuna oħra grega iżda. Pala MEP jina ħatħsib rapport fuq istituzzjoni oħra Ewropea. u da kien fidejn persuna grega. U dan kien unur għalija illi nwettaq dan ix-xogħol u li kolli din ir-relazzjoni. Issa. Naddi għal-mistoqsija tiegħi. Inti qed tirreferi għal dawn it-talbiet ripetuti. Iżda flima flima ambitu aħna rajnihom dawn it-talbiet. Grazzi għal dawn il-kliem eh, ta' tifħir. Għawnek, minix, għawnek eh, forsi ma tanċaw daw, l-għalra ma tistax taraw jiena kemm qed isir aħmar daw l-komplimenti kollha li qed nirċievi minna ħatakom. Issa l-onorri rabti. Jiena nħoss illi. Huwa dmir ta' ombudsman illi jkun onest dak li qed nipprova nagħmel. Inwieġeb għall-aspettativa ta' sinċerità il-ħin kollu ġifiri. L-ombudsman dejjem għandu l-obbligu li komunika ma' ċittadini f'lingwa li jinftijem. Allura, anki fid deċizjoni tiegħi nipprova nuża lingwa li tinftijem. U niprofa dejjem intejjeb din il-lingwa biex aktar tiftijem u dan se nkompli namlu jekk jiena ninata iċ-ċans illi nkompli fix-xogħol tiegħi. Issa, dwar punt ieħor li smajna dwar l-inkjesti. Dawn huma strument importanti għall eh, ombudsman Dawn iridu jintużaw bissa l-kwistjonijiet eh, importanti u validi, speċjalment għal elementi ta' ksur, ta' drittijiet speċifiċi, jew ksur ta' drittijiet tal-bnedmin, anki jekk fil-konfront ta' persuna waħda. Dawn huma strumenti li jiena użajt, nixtieq nuża dawn il-mezzi wkoll fil-ġejjieni biex nisħaq problemi li jistaj u koll jolqtu persuni oħra u dejjem biex ovvjament najnu li ċittadin u bekk nitfaw dawl fuq problema usa. Issa għatfadlina zewċ minuti taħin, e, eh, nixtiqnat il-kelma l-kollega kollega Harkin u bat l-sur Diamandurus biex aħna naraw il-ħintana, l-onorevoli Harken, Grazzi ħafna fil-qosor. Niskuza ruħi ma konċaw unek għal-smiħ kollu. Eh, da mux nuqqas ta' rispett lejk iżda taf illi ovvjament hawn ħafna xiriti jisir fl-istess ħin. Issa, nishtiq namel komment dwar il-fat li inti għajem til-kwistjoni tal-allowances tal-MEPs u nammirak li inti semmejt dan għalix ovvjament irridu naffrontaw dawn il-kwistjonijiet jaħarqu u dim dawk involuti u għalija dan huwa sinjal ta' sew pozittiv. Zewġ kommenti fil-qosor. Inti semmejt mhux biss li nkellmu ċittadini fil-lingwa tagħhom pa' Grik Italjan iżda lingwa xi ma jifmu. U dan huwa ta' so importanti għal ċittadini Ewropej ma jafux id-differenza bejn l-istituzzjonijiet, ma jafux kif jaħdmu u naħseb illi di dan huwa punt kruċjali naħseb illi inti għaj spiċa za mistaqsija tija ija li naf illi inti uh, għamilt ħafna f'dik id-direzzjoni. Għandek aktar pjanijiet biex tiżgura li ċittadini tassew jifmu it-tweġibiet u kol. F'dawk it-tweġibiet, aħna ma nwedux li ċittadini aktar mill-li tassew nistaw nwatqu. Grazzi ħafna, napprezza l-kommenti tassew jina grat għal rimarki tiegħek dwar il-kwissjoni tal-allowances. Għal dak li għandu x'jaqsam il-mistoqsijiet tiegħek. Permetti li ngħid dak li ġej. Eh, l-amministrazzjoni il-kusin tal-amministrazzjoni hija xi ħaġa miftuħa u dan jtik l-opportunità li inti tkun proattiv u għalhekk dan is-sens jiena tassew naf illi ma rridx inwet aktar milli nista' eh, nwetta, iżda naf li hemm possibilità kbira li jiena nkun inventiv, eh, noħloq eh, soluzzjonijiet fil-interess tal-ċittadin. U allura nirringrazzjak u ħadd nota ta' din it-twissija li jkun hemm bilanċ ma jkunx spettattiva żejda u minnaħa l-oħra ovvjament ma nilħux dak li nistaw. Forsi jina l-opposta dana kollu, jina niprofa nati iktar, eh, pero manweċ manweċ zejjed, dak huwa eh, l-approċ tiegħi, sinjura. Napprezza dan però u tasew jina se nuża mill-ġdid lingwaġġ sempliċu. Ma nix limitazzjonijiet hawnhekk dwar l-approċ. U l-approċ għandu jkun kaut, iżda fl-istess waqt inkunu proattivi attivi u nkunu immaġinattivi. Grazzi ħafna kummenti tagħkom. Grazzi ħafna l-Sur Diamanduros u bekk aħna nistgħu nselmulu u ngħaddu issa għall-aħħar tal-kandidati tagħna. Mr. Moni. Sur Monet. Place Mrs. Mazzoni. Uh, we welcome Mr. Monet. nil Nilqaw li sur Monet se ntuħ ftit tal-ħin biex huma biex huwa ikun jista' jibda l-prezentazzjoni tiegħu. For the next 15 minutes. Prezentazzjoni ta' 15 minuta.